bidlet dan ovvjament sen podġuħ mal-minuti u jekk memx oġġezzjonijiet nistgħu nikkonfermaw dawn l-emendi. Il-Kumitat ta' Suq Intern skont regola 2314 proġett intikom ċans sa 20 sija jew inkella ikun hemm talba minn ellin inqas membru u dan u koll se jkun fil-minuti ta' din is-seduta. Fil-nar il-ġimgħa fil-mkien mal-President tal-Kunsill